oħrajn dwar it-tħul inti qed li Iva, eh, parti kbira tista tkun ir-riżorsi propji tal-Unjoni Ewropea u hemm il-vantaġġi wkoll dwar regolamentazzjoni u kontroll ta' transazzjonijiet finanzjarji, iġifiri se jkun hemm vantaġġ addizzjonali. Jekk qablu dan mal FAT, imma nixtieq jiena nagħmel mistoqsija fuq ir-rata tat-taxxa. Inti waqt il-preżentazzjoni tiegħek tkellimt dwar 0.1 fil-mija għall-obbligazzjonijiet u sem u 0.01 fil għad-derivati. U ovvjament dawn iċ-ċifri jikkonformaw mar regolament il-ġdid li għandna fuq id-derivati. aħna jekk nippruvaw namlu, jek nippruvaw nintroduċu din it-taxxa sabiex nirregolaw b'mod xira dawk il-prodotti li ma kienux regolati b'mod tajjeb fil-passat. Ma jiena ħsib li sitwazzjoni li se tkun kien se tkun il-kontra peress li aħna qed nippruvaw ma nħeġġux eh, transazzjonijiet frekwenti forsi ir-rata derivati kellha tkun ola mir-rata li għanna bħalissa. Peress li il- kummerċ ta' derivati jisir b'mod iktar frekwenti mis-sem u l-obbligazzjonijiet, ġifir forsi tista' twieġeb għal din il-mistoqsija. Dwar l-eċezzjonijiet, inti temmen li jista' jkollna eċezzjonijiet hemm tipi ta' tranzazzjonijiet differenti, hemm tranzazzjonijiet li inti tħoss li għandhom jiġu eżonerati hawnhekk u inti taħseb fuq medda twila ta' żmien l-ispejjeż ta' self se jitkatru għall smes jekk aħna nintroduċu din it-taxxa. Sur Bullman. Bullman, äh, Grazie ħafna, Signor President. Nishtiq ringrazzja li l-ekukol, Sur Kommissarju. Dak li inti t-prezentalna u Sur Kummissarju, huwa fil-fatt aħbar tajba. Inti preżentajt bosta argumenti illi ilhom jiġu diskussi fil-fatt għal tul ta' żmien f'dan il-Parlament. Jiena naħseb li f'dak għandu x'jaqsam l-iżviluppi wieħed jista' jgħid illi aħna nistgħu nappoġġawk f'dak li inti deskrivejt bħala żvilupp Naturalment aħna ridna nagħtu tweġiba wara l-kriżi finanzjarja u din hija tweġiba illi l-Parlament b'maġġoranza kbira jixtieq illi jagħti lill-poplu tagħna. Però aħna naturalment hemm bosta punti li aħna nixtiequ niddiskutu u nixtiequ li nkunu kritiċi fuqhom. U naħsbu aħna li għanna bżon u koll nsiru dan nafu daqxajn iktar perspettiva minna ħatakom għal din raġuni aħna nixtiequ nsaqsuk ukoll x'tasbu fuq din l-elastiċità li qed niddiskutu dawn raġunimenti li intom qegħdin proponu, Jiena nixtieq il nitkellem ukoll fuq il-bażi legali li intom qegħdin tipproponu intom qegħdin tipproponu l-own resources skur illi dan huwa mod konvinċenti ta' kif aħna nistgħu nimxu l qoddim però hemm alternattivi oħra u żgur tistgħu taraw illi wara diskussjonijiet mal-istati membri li ħajkolkom żgur illi intom tidu tikkonvinċuhom li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' taxxa fuq bażi Ewropea. Hemm ħafna alternattivi differenti li ħana nistgħu niddiskutu bla dubju ta' xejn, ħana nistgħu nippreżentawhom dawn bħala alternattivi, però it-taxxi fuq l-own resources skur li tista' tkun metodu se jkun metodu tajjeb ħafna waħna u koll nixtun saqsuk eżattament inti meta qiegħed tippjana li ħajkonna l-implementazzjoni ta' din il-miżura minħabba li aħna nistgħu ngħidu fuq livell ġenerali li iktar ma nieħdu azzjoni mill-iktar fis iktar ikun aħjar għal budget Ewropew kif ukoll flanijiet tal-ġlida kontra l-kriżi. Merci Madame la Présidente. Grazzi ħafna, Signora President. Mela, L-ewwel reazzjoni kienet li eh, jiena se nresa eh, l-Kummissarju l-Orti peress li dan seraq l dejjat tagħna ma sfortunatament aħna ma poġġejn xi privattiva fuqhom għalhekk nixtieq nifraħlek talli inti sraqt l-idejat tagħna. Mela, minn barra l-kwistjoni tar-rati li jena naqbel maqani u udo għawnek, ħagġa li għandi dubi tijaj, għarja eh, li jinti għamilt fuq eh, slide tijak li inti tajt li pal-kull taxa l-impat fuq il-prodott gross domestiku negativ jena minix ekonomist, eh, il-kollegi tijaj membri parlamentari umma, imma l ewel tarba li jett nara li korrelazzjoni relazzjoni bejn eh, taxxa u l-tkabbir tal-prodott gross domestiku, Din l-ewwel darba li qed nara din eh, rabta. Mela, jiena naħseb li jekk inti jirnexxielek iva mm, ta' tispinta l qudiem hawnhekk nixtieq nifraħlek. Mela, minn barra dawn iż-żewġ eh, affarijiet li semmejt eh, jiena nixtieq eh, insaqsi lil dawk il-membri kuraġġużi minn naħa tal-lemin li deċidew li jattendu d-dibattitu. Iva, qed ngħid bis-serjetà, hemm ftit minnkom iva, ħaġa ma għandkom kontu kuraġġużi biżejjed li tattendu issa wasal iż-żmien għalli jintkom turu il-femit li l-femit ta'kom dwar il-governanza ekonomika mhux biss dwar l austerita meta titkellem dwar il-bilanċ fil-budget iva trid li jkun hemm tuħ fil-budget imma tixtieq ukoll li jkun hemm ir-riżorsi adegwati. Jekk taraw li l-emil qed nara li dawk minn għalde mhumiex hawnhekk dawk li jixtiequ jitkellmu ħafna fuq eh, il-governanza ekonomika imma ħadd mhu qed jitkellem favur il-budget bi bilanċ. Issa naseb wasal eh, il- il-jum tal-verita u nixtieq nara kif intkom se tirraġixxu għal dan. You have the Għanna d dilek il-mikrofonu tajt ċer. Iva, Jiena sen wieġeb għal eh, dawk l ewwel mistoqsijiet. Iva, dwar ir-rati. Il-kwistjoni hawnhekk meta nitkellmu aħna dwar id-derivati, Ovvjament hemm riskju sinifikanti ta' relokazzjoni jekk dawn ir-rati huma għoljin wiss. Aħna nitkellmu fuq l-FTT fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea biss. Ma jekk jogħġbok issa użomm dawn ir-rati pala ċifri indikattivi eh, ta' indikazzjoni, ovvjament se nkomplu aħna naħdmu fuq il-proposta leġislattiva u qed nikkonsidraw ukoll il-possibilità li jkollna narrati differenzjati għal eh, derivati jew prodotti li jiġu kummerċati fuq il-swieq eh, regolati kif ukoll dawk li mhumiex regolati imma dan l-approċċ jirrikjedi analiżi addizzjonali mm, mill-lat tal-perspettiva ġifiri mill-perspettiva ta' transazzjonijiet finanzjarji ġifiri ovvjament dawn l-affarijiet dan eh, ix-xogħol se jitkompla ma tista' tieħu xejn biżgur u dawn ir-rati huma dwar il-livell tal-Unjoni Ewropea għalhekk naħseb parzjalment qed inwieġeb għall mistoqsija ta' Sur Bullman dwar il-rizorsi propri kif ukoll eh, tkul eh, tal-budgets nazzjonali għalhekk jiena naħseb li r rati minimi u tkul mir-rata minima dan jista' jkun użat bħala kontribuzzjoni għal rizorsi propri waqt li nistgħu nħallu mbagħad fidejn l-istati membri li dawn eh, ifasslu rata flimkien marrata minima u jistgħu jużaw dan id-dħul għal budgets nazzjonali tagħhom. Ovvjament importanti ħafna għall-istati membri tagħna, importanti li meta aħna nintroduċu taxxa bħala riżorsa propja tal-Unjoni Ewropea, il-kontribuzzjonijiet tal-GNI tal-Istati Membri tagħna se jitnaqqas u dan se jkun input pożittiv lejn tnaqqis tal iżbilanċ għalhekk jiena naħseb li huwa fl-interess tal-istati membri li um, jaħsbu b'mod pożittiv uh, dwar din il-proposta. Dwar um, meta aħna qed naħsbu ma' servizzi fuq il-leġislazzjoni ġifiri se noħorġu għahna bid-direttiva fili ħarifa ta' din is-sena. Għalek eh, dan huwa lantana ma nistax eh, najdilkom b'mod preċis għax irridu niddiskutu dan fil-kolleġġ imma aħna nippjanaw li noħorġu bija bozz ta' proposta fil-ħarifa dwar l-eżenzjonijiet. Jiena diġa semmejt li provajna ħna nfasslu it-taxxab tal-imot li dan jinstab fi ċirku finanzjarju u ġifiri l-entitajiet mhux finanzjarji jew ċittadini il-maġġoranza tagħhom jistgħu jiġu eżonerati minn taxxa bħal din ovvjament aħna rridu naraw eh, hemm ovvjament tranzazzjonijiet eh, li l-Bank Ċentrali Ewropew jagħmlu istituzzjonijiet oħrajn jagħmlu ġifir dawn l-affarijiet irridu aħna nikkonsidrawhom l-eżenzjonijiet ovvjament se jkunu proposti imma ma nixtieqx jiena li nidħol fwis dettalji dwar l-ambitu ta' dawn l-eżenzjonijiet u rridu wkoll nkunu attenti meta noħorġu bil leżoni jew l-eżenzjonijiet ma noħolqux aħna possibiltajiet li eh, it-taxxa tibda tiġi imposta fuq il-persuni mhux taxxabli. Għalhekk dawn huma punt importanti hekk eh, kif qed nfasslu u nippjanaw it-taxxa u mbagħad dwar il-prodott gross domestiku iva ovvjament meta jiena ippreżentajtilkom il-proposta tiegħi jekk aħna kemm inħarsu lejn it-taxxa biss eh, Ovvjament nistgħu aħna naslu għal dawn il-konklużjonijiet imma ovvjament hemm modi differenti kif wieħed jista' jindirizza din it-tema jekk pereżempju idħul eh, minn taxxa Umbat eh, jiġi ċirkulat fl-ekonomija l-effetti jistgħu jkunu pożittivi wkoll imma jekk aħna kemm minħarsu lejn it-taxxa biss hekk fl-iżolament mela dawn l-impatti negattivi huma possibbli iva. Grazzi. Du PPE parce que les autres groupes n'ont pas euh, Aħna se nkomplu bil-kellima tal-PPE pers li l-gruppi l-oħra diġa kellhom il-mikrofonu sur palloni. Unbat sur xuntis, eh, Madam Swimbon. Grazzi ħafna President, grazzi Komissarju. Jena ta' hawnhekk Dejjem nismaħna jiena e, bir-attenzjoni l-kollega Lambert anka nissempatizza ħafna miegħu jiena minix raġel jew laqs inħossni li jiena raġel tal-lemin. Jiena se nagħmel ir-riflessjonijiet tiegħi u se nipprova jiena niftaħ dibattitu fuq din il-kwistjoni. Punt importanti, jina, iba, eh, mux tennot naħbi li eh, toġobni din it-taxxa, imma hemm pjani differenti, politiku, tekniku u kommissarju. Eh, aħna fl-Europa palissa et nimponu din it-taxxa wara seri jew għatta studju nixtiequ aħna li din tiġi imposta għax et eh, nanticipaw li t-taxxa issa se tkun applikati fil-bqija tad dinja ġifri ħalli nispiċċaw bi taxxa globali. Għalhekk ir-riflessjonijiet tiegħi u intkom inti eh, għandek uh, għarfin tal-ekonomija internetani l-attori globali jissaw jazlu fejn jinvestu għandhom din il-possibilità ta' għazla u jafu li eh, hemm differenzi bejn l-ekonomiji tagħna u eh, l-ekonomiji enerġenti bħall lazla u eh, l-Istati Uniti fejn din it-taxxa ma teżistix. Mela, ir-reflessjonijiet mbagħad nistgħu niddiskutu affarijiet oħra f'mument ieħor. Jekk din it-taxxa mhux se tiġi applikata fis-swieq tal-Azja, fis-swieq eh, tal-Istati Uniti. Aħna jista' jkun li se nħabtu wiċċna ma' riskju li l-effett ikun tipo boomerang għax ovvjament l-effetti se jitkatru u jista' jkun hemm riskju li jkun hemm delokalizzazzjoni finanzjarja ġifieri nies se joħorġu barra mill-Unjoni Ewropea. Għax eh, jiena smajt li dan huwa l-ewwel pass lejn taxxa globali. Grazzi. Dank u, Uh, uh, Grazie ħafna, signora Che. Juna u koll nħoss li għandi eh, nwiġa pal-appell ta' Sur Lambert ġifri li jisma minn dawk tal-lemin. Fil-grupp tal-PPE dejjem kienem maġġoranza kbira ta' membri li ħasbu li l-FTT tista' tiġi introdotta biss jekk tiġi introdotta fuq eh, livell globali ma din il-maġġoranza bħalissa qed eh, timxi eh, lejn il-fema li ħna li dunkunu il-pionier, ġifiri jem bidla għammek, ġifiri ma rridu naraw jekk din il-maġġoranza tibqa jem jekk ikolna u meta ikolna proposti speċifiċi. Mistoqsi oħra lill-Kummissjoni il-Komissarju Iva, rridu nagħtu l-opinjoni tagħna fil-Parlament Ewropew imma x'taħseb inti dwar il-possibilità li l-Kunsill ukoll se jaċċetta l-introduzzjoni tal-FTT għax eh, hemm bżonn li jkun hemm l-unanimità fil-Kunsill u jiena nixtieq nifraħ lill kummissarju talli kien inkoraġġuż bissejjed li resaq din il-proposta x'jekk il-Kummissjoni dejjem tistenna sakemm tkun ċerta li l-Istati Membri kollha jaqblu mela mhu se naraw xejn eh, mill-Kummissjoni u mbagħad il-Kummissjoni kwestjoni tkun kritikata minħabba dawn l-affarijiet issa għandna proposta li nistgħu niddiskutu u li kulħadd se jkollu jagħti l-opinjoni tiegħu fuqha u l-aħar punt tiegħi inti tkellimt dwar it-tħul u kif se jitqassam dan it tħul u l-istati membri mhux se jiddeċidu fuq livell individwali imma dan se jkun tibta font Ewropew li jista' jiġi użat bħala risorsi propja l-għarriura jekk dan huwa l-każ jiena ferm favur Grazzi. Efkarxtu kirja proedre. ħafna, Signor President. Jiena naħseb li dak li kellu xi jgħid il-Kummissarju verament kien interessanti. Però jiena nixtieq li nieħu vantaġġ mill-fatt li hija tawwek fostna il-Kummissarju sabiex nitkellem fuq eh, punti oħrajn. Ġifiri forsi tista' tin l-opportunità sabiex nitkellem fl-aħħar, forsi jista' jitkellem is-sur Klute fisem partit tal-ħodor mbagħad iwieġeb il-mistoqsijiet tiegħi fl-aħħar net minħabba li jiena naf li inti tixtieq li jkun hemm daqsxejn ta' kontinuità, però aħna nixtiequ nitkellmu ukoll fuq il-punt tal-frodi sabiex nieħdu vantaġġ mill-fatt li l-Kummissarju jitawwek fostna. Iva, il-Kummissarju fil-fatt ħamlilkom kompreżentazzjoni iktar qudiem fuq il-punti l-oħrajn, però għalissa ħanitkellmu fuq l-FTT. Kellim għal jmess. Signora President, nirringrazzjak, Aziz Sur Kummissarju, jien ma nafx kif ħaniprofa prova nkun daqxej diplomatika. Jena naħseb li għet nkunu verament boloħ li naħsbu li aħna nistgħu nsolvu din il-problema waħedna f'iżolazzjoni. Jiena naħseb li diskussjoni ta' un resources hija xi ħaġa differenti, hija diskussjoni differenti aħna jekk aħna ngħidu li rridu hawn resources u nistennew li l-istati membri fil-fatt jagħtu il-rizorsi tagħhom għal dawn għal din l-FTT hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux nistennew minnaħa tal-Istati Membri. Dawn it-transazzjonijiet qed isiru bil-Istati Membri u Frankfurt fl-Ewropa dan inti qed tgħid li mhux ħajkun hemm surplus minħabba li dan il-kontribut tat-taxxi ħajkun daqs kbir jew inkella dan ifisser li minħabba l-fatt li aħna diġà għandna t-taxxi tagħna il-ċentru finanzjarju tal-Unit ħajd sparixxi minn flok aħna jkollna iswi Azjatiċi li jieħdu kontroll aħna naħsbu wkoll li fil-fatt aħna għanna ċentru istituzjoni li nisabu fija mill-1963 minħabba t taxxa u għanna dak li għanna Londra bħalissa minħabba reġim ta' taxxi u anka il-kummerċ ta' derivativi dan kollu jisir minn Londra sempliciment minħabba l-fatt li għanna l-konvenjenza tal-ċentru finanzarju globali jekk naħna ħan oġġezzjonaw l-FTT minnajr il-kooperazzjoni globali din dan il-kummerċ kollu ħaj jisparixxi mill-lum ma kienx hemm kummerċ Ewropew illi kienet ikun mis missu Ewropew. Ġifiri, jekk aħna din nippruvaw nalqu għajni naqoddim dan kollu, nippruvaw naraw illi solvu kollox permezz tal-użu biss tal-Baġit Ewropew hija xi ħaġa illi ma tagħmilx sens. Jiena naf illi eh, taxxa u l-bolla titħalles mill-ftit u minħabba li hemm evażjoni ta' taxxa għalfejn minħabba naturalment kulħadd qiegħed jipprova jevita li ħallas taxxa żejda oħra fuq il-kummerċ. Din żgur li mxħat ħadd tiffinanzja l-innovazzjoni. Palissa l-kummerċ jgħat jisir il-bot mill-OTC ħalli nevotaw regolamenti ħalli jevitaw regolamenti finanzjari għalli ma nistawx nwaqfu l-evoluzzjoni tas-swieq ġifieri jekk aħna naħsbu illi solvu daw il-problemi kollha permezz ta' taxxa Ewropea din hija xi ħaġa ma tagħmilx sens jekk aħna rridu nbidlu l-imġiba tagħna permezz ta' taxxi aħna rridu l-ewwel nibdlu l-imġiba bl-iktar mod li jista' jkollha suċċess u mbagħad naħdmu fuq it-taxxi aħna ma nistax ikollna żewġ affarijiet, ma nistax nistennew li aħna jkollna ehm, tħul ta' 200 biljun euro u nistennew li l-imġiba tinbidel ukoll. Jiena naħseb illi l-FTT Ewropea żgurija l-unika motta kif aħna eh, ma nistgħux nisolvu din il-problema. Ringrazzjak. Grazzi s-sorgi Gigold. Grazzi ħafna jina nixtieq illi nirringrazzjak tal-li tawwek għalija din hija ġurnata speċjali ħafna illi naħdem fuq din it-taxxa għal 11 sena u wara li spiċċajt id-digri tiegħi u waqqaft kumpanija b'suċċess jiena kont qiegħed naħdem għal NGO illu jagħmel il-kampanja sabiex nimplementaw din it-taxxa għal dan l-aħħar għal periodu twil ta' żmien din hija fil-fatt organizzazzjoni li jisimha attak u fil-fatt it-taxxa qiegħda fl-isem stess ta' din l-organizzazzjoni. Aħna nafu li ovvjament taxxa bħal din hija l-aħjar li tkun implementata fuq il livell globali. Żgur li ħadd ma jista' jkun kontrija, Iżda jekk aħna ħan nipprovaw nagħmluhom fuq il-livell globali kif għamilna f'affarijiet oħrajn illi xtaqna li jkunu implementati fuq livell globali, aħna nixtiequ illi nibdew fuq il-livell Ewropew. Jiena jiddispjaċini kej li inti użajt dak it-ton meta argumentajt kif argumentajt, jiena naħseb li r-Renju Unit huwa wieħed minn dawk il-ftit pajjiżi li għadu jimplementa il-dazju tal-bolla. Dazju tal-bolla xorta waħda jgħat iġib id-daħħal iktar minn miljun lira sterlina fil-budget tal renju Unitu għalhekk intom ma neħejtu iġ nafu illi hemm bżonn ta' iktar riforma ħalli din tkun iktar ġusta iżda m'hemm l-ebda raġuni għalfejn pajjiżi l-oħra fl-Ewropa m'għandhomx implementaw għalmenu taxxa simili pal għandkom intom u kien hemm raġuni għalfejn il-Ġermanja fil-fatt neħid it-taxxa tal-bolla li kienet eżisti wkoll fil-Ġermanja ħalli bekk aħna nkun nistgħu nikkompetu aħjar kontra Londra jiena naħseb li din hija kompetizzjoni inġusta tat-taxxa dak li għamlet il-Ġermanja fil-1990. Jirina naħseb li għatajja pidġviri illi konna din it-taxxa Ewropea ħallibbek aħna nkun nistgħu nsolvu l-problema bl-iktar mod ġust u nixtieq niżgurawkom illi intom żgur mhux ħajkolkom riżultati negattivi fuq tkabbir fuq din it-taxxa minħabba li t-taxxa mhux ħajkollha dejjem effetti negattivi fuq tkabbir. Jekk intom tikkalkulaw l-ammont ta' rata ta' tkabbir imqabla ma l-ammont ta' taxxa fuq livell internazzjonali u tqisu l-każijiet tal-pajjiżi differenti intom taraw li riżultat riżultat ħajkun zero. Da jiddependi ħafna fuq dak li l-pajjiżi ħajamlu bitħul mit-taxxi l-Iżvezja huwa eżempju eċċellenti ta' fejn inti se jkollok rata ta' tkabbir tajba ħafna u fl-istess ħin taxxi għolin. Ġifieri din m'għandix taqsam ma' tkabbir jekk inti tiddeċidix li jkollok rata ta' taxxa għolja. Ħaġa oħra nixtieq ngħidlek huwa li inti tista' serraħ rasek li aħna ħanappoġġawk Aħna rridu niżguraw li din ma tisir xi ħaġa politika. Fil-Ġermanja aħna għandna l-appoġġ tat-totalità tal-Bundestag tal-Parlament Federali, ġifiri aħna wkoll nixtiequ li nibdew fiż-żona Ewro rridu nevitaw li din il-kwistjoni tat-taxxi u naraw li l-spekulazzjoni responsabbli ma tkunx xi ħaġa eh, politika, jekk xi ħaġa xogħol jew l-emilija, aħna rridu naraw liema huma loqsma li nixtiequ nintaxxaw fl-Ewropa u dawk li ma nixtiequx nintaxxaw fl-Ewropa. Jina ħana naħseb għandna bżonn dan it-tħul mit-taxxi u l-mod ta' kif għandu jintuża dan it-tħul m'għandux biss jidħol fil-Baġit Ewropew kif inhu s iżda għandu jintuża wkoll sabiex inkomplu niġġieldu kontra l-faqar globali u sabiex ukoll inkopru ġidu kontra l-effetti negattivi tal-bidla tal-klima. Għalhekk iċ-ċittadini xtaqgħu din it-taxxa ma nix ninsew dan prinċipali, nixtieq ningrazzjak u żgur li aħna ħan appoġġjak minn ħatana. Sur Klutek jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura Luling. L-ewwel nett jiena nixtieq ninaqat ma dawk li diġà qalulek grazzi u proset għal dan il-pass f'xi sena ilu fil-Mezzi tax-Xandir Ġermaniża kien hemm miktub lill kummissjoni Ewropea kienet qed tħares mod kritiku din, din proposta ġdida ta' taxxa Ewropea fuq transazzjonijiet finanzjarju allura jiena naħseb li dan huwa pass importanti u tajjeb ħafna li aħna fil-fatt qegħdin eh, naraw lilek hawnhekk li qed tippreżentalna din il-proposta jiena naħseb li mill-perspettiva tiegħi jiena nixtieq nerġa' nisaq fuq dak li intqal mis-Sur Giggled minn Sven mill fil-Ġermanja għanna il-partit tal-SPD, il-partit konservativ u l-partit tal-ħodur u koll li għanna din l-NGO l-attak u koll li dejjem kienet favor din it-taxxa finanzjarja u hemm ħafna u ħafna ċittadini li permezz tal-petizzjonijiet u rew li aħna għandna bżonn ta' din it-taxxa Ewropea għat transazzjonijiet finanzjarji u li s wasal waqta. U għadin raġuni jiena naħseb li dak li intom prezentajtulna aħna rridu naraw eżattament dak li jkun implementat dak li jixtiequ ħafna mi ċittadini Ewropej. Però issa nixtieq illi jiena saqsik xi ftit mistoqsijiet forsi daqsxejn kritiċi, Signora Swinberg, Kate, fil-fat diġa tkellmet fuq xiftit minn affarijiet li xtaqt insaqsi kiena. F'dan l ftit jiem ukoll kien hemm dibattitu qawwi ħafna u dan kien riflessu ukoll fil-mezzi tax-xandir eh, fil-Ġermanja ġifiri r-Renju Unit ma tantx huwa daqshekk kontent b'din il-proposta u l-kwistjoni tal-unanimità u rridu naraw eżattament x'inhu ma l-istrateġiji tal-Kummissjoni Ewropea sabiex aħna jkollna unanimità fuq din it-taxxa. U naturalment jiena nappoġġa wkoll dak li qed inti li t-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji l-FTT għandha uh, ukoll tistabilixxi li jkun hemm tħul tal-own resources tal-Unjoni Ewropea, però din hija xi ħaġa li hija kontroversjali ħafna anke min-naħa tal Repubblika Federali Ġermaniża din żgur li ħadd tkun ikkonsidrata bħala xi ħaġa kontroversjali. Però aħna nafu li aħna hemm bżonn introduċu taxxa ġdida ħalli jkollna own resources. Iżda l-mistoqsija hija kif dan ħajkun infassal b'mod strateġiku, kif aħna nistgħu nfasslu dan kollu f'qafas ta' diskussjoni, ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nikkonvinċu l-istati membri illi mhumiex daqshekk konvinti ħalli bekk aħna nippruvaw insibu mod ta' kif noħorġu minn dan is saq li tħallna fih. Jiena naħseb illi mod ta' kif aħna nistgħu eh, fil-fatt niddiskutu dawn il-formalazzjonijiet, naħseb illi huwa importanti ħafna li nibdew bih minn issa ħalli naraw li ma jaħrabx il-ħin minn idejna mingħajr ma nindunaw u fil-Ġermanja nafu li kien hemm dan is-suġġeriment ħalli bekk it-taxxa tal-transazzjonijiet finanzjarji tkun tista' tkun amministrata anke fuq livell nazzjonali, però mbagħad għandna l-kwistjoni tal-problema tat-taxxi differenti li huma imposti minn pajjiżi differenti. U jekk aħna nippruvaw ukoll naraw illi ikun hemm bilanċ inkella jista' jkun hemm riżultat kontraproduttiv skur anke f'dak li tixqasam kompetizzjoni. Punt ieħor huwa Eh, punt illi jiena illi nisma ħafna fuqu kemm fil ġermana kif ukoll postijiet oħrajn dan il-ċaqliq ġifiri fl-enfazi illi kunem kumpaniji li ċaqalqu per eżempju minn pajjiż għal ieħor din hija kwistjoni ma naħsibx li għandha x'taqsam direttament ma din kwistjoni li aħna din id-diskutu, issa ma kwistjoni ta' kompetizzjoni in ġenerali xi ħaġa illi aħna dejjem insaqsu l nafusna u koll hija kwistjoni li xan għamlu zittament jew naqbdu ma nintaxxaw xejn jew nkella naraw xan nintaxxaw jiena naħseb li din kwistjoni ta' taxxa hija kwistjoni li mhijiex kwestjoni weħda l-fattu li aħna qegħdin naħdmu f'suq li hemm ħafna kondizzjonijiet differenti u hemm bosta taxxi li diġà huma imposti u diġà huma stipulati. Daw kienu l-kummenti minna ħadd jgħinu ringrazzjak. Grazzi ħafna, issa ma jimpurtax nixtieq nitkellem jiena mhux bħala ċerta din il-laqa illum iżda bħala membru ta' dan il-kumitat. Jiena wkoll nixtieq ngħid prosa tu grazzi lill-Kummissarju. Mhux biss minħabba l-isfond tal din l-idea, iżda nixtieq ngħidlu prosa tu grazzi wkoll għall-ottimiżmu tiegħu għall-kuraġġ tiegħu u qed jgħid illi għandu bażi li hija l-istess u bażi ġusta u inti tkellimt ukoll fuq taxxa li hija possibbli għat għal bonuses u għal pagi. Inti għandek xi ħaġa li tista' fil-fatt tiggarantilek li jkun hemm tħul tajjeb għal ċittadini, xi tajbin għal ċittadini u għandi mistoqsija oħra għalik. Jekk intom taħsbu minnaħat tal-Kummissjoni u inti personali taħseb illi tista' tiżgura illi kollok dan il-livell ta' 200 biljun euro. Dan il-200 biljun euro żgur li għandu jidħol minn ximkien u fil-fatt l-istati membri qegħdin jippruvaw jintaxxaw il-banek issa jekk inti titħallas din it-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji. Ħajkun hemm inqas tul li għandu jkun intaxxat u ma tistax tintaxxa darbtejn, ġifiri rridu naraw eżattament kif aħna nistgħu nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt fuq dan it-telf li huwa possibbli mitħul nazzjonali. U anke jekk inħarsu li situazzjoni attwali fis-Stati Membri jiena nixtieq li nieqaf hawnhekk minħabba li nemmen li għandna noqogħdu attenti ħafna u tafu illi transazzjonijiet finanzjarji mhumiex ħajkomplu ikunu validi fl-Ewropa. Dan hija xi ħaġa illi aħna nafu li jekk hemm transazzjonijiet finanzjarji li ma jsirux fl-Ewropa dawn mhux ħajġeneraw l-ebda dħul finanzjarju. Allura jien naħseb li rridu nkunu għaqlin ħafna nimxu bil-galbu u kif niftakru naħseb li xi ġimagħtejn ilu aħna lqajna fostna wkoll is-sur Trixxe u jiena saqsejtu din il-mistoqsija l darboħra u uh, il-Kummissjoni kienet qed tgħid li hija favur din it-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji, però din għandha tkun taxxa li twassal għal sors tal-own resources, però Sir Trixxeh qal kien qal li dan huwa żball li aħna għandna nfasslu u nistabilixxu din it-taxxa li tkun implementata biss fuq il-livell Ewropew. U jiena tkellimt ukoll ma' wieħed mill-iktar fin espert fil-finanzi, l-ikbar espert fil-finanzi fl-Ewropa u għalli tox tinkwieta din it-taxxa qatt ma tkun implementata. Issa imissi sur xikluna. Jek joċbo, skużani tal-li prinzjajt s-smek għazin. En place, c'est très bien, merci d'être arrivé. <laughs> Thank you, Madam Chairman. Monsieur Spikluna, vous avez la parole. Okay. Uh, Mr. Commissioner, like my colleagues, I welcome the results of the... Uh... Sir President, Signor President, jena nishtiq nilqa l-ewwel net riżultati tal-evalwazzjoni tal-impatt għandi żewġ mistoqsijiet tekniċi. L-ewwel net jiena naħseb illi huwa diffiċli ħafna illi nanalizzaw din il-kwistjoni ta' tax shifting. U jiena naħseb ukoll illi huma dawk illi fl-aħħar iħallsu li fil-fatt ikollhom iħallsu dan dan il pista ta' taxxa. Aħna ġed nistennew ġifier li ħajkun hemm min fuq mi tkun imposta din it-taxxa l-iktar fuq eh, dawk li għalaw l-inqas jew dawk li għalaw l-iktar. U il-pis ħajkun impost l-iktar fuq is-settur finanzjarju jew fuq dawk li għandhom il-bonds u l-istrumenti finanzjarji l-oħrajn. It-tieni mistoqsija tiegħi hija marbuta mat-taxxa ta' tranzazzjonijiet. Jekk intom tiftakru fuq id-dibattitu eh, eh, li kellna bejn eh, il- taxxa fuq il is sales tax u taxxa tal-VAT, Nafu li din, din tal-ewwel kienet qed tintaxxa kull tranzazzjoni b'tali mod li kienu qed jgħinu lil korporazzjonijiet finanzjarji li fil-fatt din jagħmlu dawn tranzazzjonijiet fil-kumpaniji, però dawk il-kumpaniji żgħar li jiddelegaw jkollhom ħafna tranzazzjonijiet żgħar mal-bqija tal-kumpaniji fuq livell ikbar dan fil-fatt iwassal għal pis ikbar fuqhom dan japplika wkoll fil kasta ta' din it-taxxa partikolari. Ningrazzjak. je sais que vous adorez ça. Oui, je donne brièvement la parole à M. Fayot. Soyez bref. Għatfadlinna pontiħor, ħanniħu mistoqsija oħra, mbagħad nisimgħu tweġibiet naħa tal-Kummissarju fuq it-taxxa tal-transazzjonijiet finanzjarji kjoġbok. Grazzi ħafna, Sinjura Lulingin, għandi mistoqsija pjuttost eh, teknika. Nixtieq li nifhem aħjar il-mod ta' kif intom qegħdin tippjanaw illi nimplementaw din it-taxxa. Kif implementawha din it-taxxa? Jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq l-awtoritajiet lokali fuq dan il-livell jew fuq il-livell tas-servizzi, kif inti ħatara illi jitħallsu l-ispejjeż tal-implementazzjoni ta' din it-taxxa ta' transazzjoni finanzjarji jogħġbu sur kummissarju. Grazzi ħafna lilkom il-koll ta' dawn il-mistoqsijiet tant interessanti. Kien hemm xi ftit mistoqsijiet pjuttost tekniċi u għadin raġuni kifettilkom aħna għadna għadin naħdmu fuq din il-proposta u naħseb illi issa illi għadin tiddiskutu dan naħseb li kollna aktar għanna jkun aktar diskussjonijiet fuq il-livell tekniku ħalli bekk aħna nkunu nistgħu insolvu u nwieġbu ħafna minn dawn mistoqsijiet tekniċi li intom saqsejtun inkella jekk nippruvaw nidħlu f'dan id-dettal tekniku żgur li ma nispiċċawx il-lejla. Għadu raġuni nissuġġerixxi illi meta nkunu nistgħu meta naslu għal l-aħħar fażi pereżempju tal-proposta ħan kun nistgħu niltaqgħu mas servizzi tagħkom u magħkom ħalli aħna nindirizzaw l-aspetti tekniċi tal-proposta. Issa fuq uh, aspetti li huma iktar ta' natura globali. L-ewwel net kwistjonijiet li għandhom x'jaqsma ċentri finanzjari u mal-Ren Unit u ma' pajjiżi oħrajn illi fil-fatt jistgħu ibatu minħabba taxxa bħal di, jien naħseb li interessanti ħafna li nkunu nafu li r-Renju Unit huwa wieħed fost dawk il-pajjiżi illi diġà għandhom taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarji li tkun impasta mhux biss fil-forma ta' dazju tal-bolla fuq l-isma, fuq l-equities, iżda wkoll taxxa fuq transazzjonijiet dwar id-derivattivi. Ġifieri issa nafu li minkejja dan ir-Renju Unit xorta waħda għadu wieħed mill-iktar ċentri finanzjari prinċipali fid-dinja u jekk aħna nitkellmu fuq l-Azja għandna Taiwan illi għandhom taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji u xorta waħda huma wieħed mill-ikbar ċentri finanzjarji fl-Asja. Għandna l-Iżvizzera wkoll li għandhom taxxa simili fuq l-equities u fuq il-bonds ukoll u għandhom taxxi differenti wkoll għabbażi tal-istrumenti differenti jek dawn mhumiex strumenti domestiċi u nkella strumenti barranin ikun hemm taxxi differenti imposti u naturalment aħna nafu illi fl-Svizzera għandhom taxxa bħal din u hemm bosta eżempji oħrajn ta' pajjiżi fejn taxxa bħal din teżisti Madana kollu dawn il-pajjiżi xorta wahda għadhom joddu fost dawk iċ-ċentri finanzjari ewlenin madwar id-dinja. U anka nafu li il-Finlandja għandhom din tip ta' taxxa. U aħna tinitkellmu fuq ammonti kbar ta' tħul ċifri dak li għandu xieqsam il-ċentru finanzjarju minn ħajħalla it-taxxa jiena naħseb li importanti ħafna illi nifmu illi jekk din it-taxxa tkun imposta fir-Renju Unit, Ġermanja jew Franza li huma ċentri ewlenin finanzjarji fl-Ewropa, dan mhux neċessarjament jista' jfisser li dawn it-transazzjonijiet qed ikunu implementati mill-istituzzjonijiet finanzjari ta' dawk il-pajjiżi. Għalhekk aħna analizzajna l-possibilità illi nintroduċu dan il-prinċipju ta' residenza f'dak li għandu xieqsam it-taxxa ħalli bekk wieħed ikun jista' jiġbor it-taxxa f'dak il-pajjiż fejn l-istituzzjoni hija attiva. Ġifieri jekk ikun hemm eh, istituzzjoni finanzjarja Awstrijaka tagħmel transizzjoni fir-Renju Unit, din transazzjoni tkun tista' tkun intaxxata fl-Awstrija mhux fir-Renju Unit, għal benefiċċju tal-Awstrija mhux tal-dak tar renju Unit. Jiġifieri dawn huma xi ftit dettalji wkoll li għandhom x'jaqsmu mal-lat tekniku tal-proposta, però kif qedtilkom aħna naqblu perfettament magħkom meta qedtulna li nistgħu eh, ngħidu li aħna rridu nimxu bil-galbu, rridu nkunu għaqlin ħafna f'din il-proposta u l-mod ta' kif aħna nimxu. Għana noqogħdu attenti. Jiena rajt fil-kommenti ta' Sur Trisha fit-tieni paragrafu tal kumment tiegħu illi hu qal b'mod ċar li għandna noqogħdu attenti ħafna meta aħna nagħmlu passi sabiex nintroduċu din it-taxxa tal-transazzjonijiet finanzjarji fuq il-livell Ewropew ma qalx li din hija xi ħaġa impossibbli. Iżda illi għandna noqogħdu attenti ħafna meta naslu l-implementazzjoni. Jiena naqbel miegħu perfettament illi aħna għandna noqogħdu attenti ħafna. U illi għandna nfasslu bl-aħjar mod din it-taxxa u aħna wkoll rridu nqisu l-livelli differenti li għandna ta' taxxa rridu niftakru wkoll li diħa tkun soluzzjoni Ewropea u mhux soluzzjoni globali. U jekk aħna jirnexxi naturalment nilqu ftehim lokali, naturalment dawn ir-rati jistgħu jiżdiedu minħabba li mbagħad mhux ħajkun hemm daqshekk riskju u għal din raġuni aħna nafu li dawn huma elementi illi bla dubju ta' xejn aħna rridu naħdmu fuqhom. Mbagħad għandna l-kwistjoni tar-reazzjonijiet tal-Kunsill u r-reazzjoni illi ikonna own resource tal-FTT u kif eh, nafu fil-fatt aħna nixtiequ nipproponu dawn il-livelli baxxi bħala kontribut għall own resources u anke bħala alternattiva l istati membri sabiex ikollna xi ħaġa anka li tmur li lin mill-tħul nazjonal ġifiri. Anka f'dak li għandu xaqsam dawk li nistgħu nsejħu l triple dividends minħabba li jekk dan konna l-own resources, aħna jkollna l-kontributi tal-istati membri li jistgħu jonqsu u jekk huma jkunu jistgħu jiġbru xi ħaġa apparti minn dan huma jkunu jistgħu jiġbru wkoll iktar tħul għal budget nazzjonali tagħhom u żgur li jista' jkollna approċċ armonizzat fuq il-livell Ewropew li jiena naħseb illi huwa xi ħaġa importanti ħafna speċjalment tal-għanijiet ta' taxxi tas-settur finanzjarju minħabba li aħna għalissa għanna numru ta' stati membri li għedin jizviluppaw l-approċċi tagħhom għal taxxit fit-settur finanzjarju u nafu li dawn huma affarijiet ukoll li qegħdin joħolqu problemi. U bosta diffikultajiet ukoll anke f'dak li għandu x'jaqsam l-applikazzjoni ta' taxxa bħal din. Meta jiena tkellimt fuq il-bażi legali jiena għaddi kemm smajt l-analiżi tiegħi atturi turi li iż-żewġ tip ta' taxxi kemm it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji jew dik fuq l-attivitajiet finanzjarji dawn it-tnejn jistgħu jkunu bbażati fuq l-artiklu 113 ta' trattat. Naturalment dan mhux ħajjintaxxa taxxa b'mod dirett iċ-ċittadini minħabba li attivitajiet finanzjarji u din it-taxxa ħadd tkun biss fuq il-profitti u dħul tal-istituzzjonijiet finanzjarji u taxxa fuq transazzjoni finanzjarji ħatkun fuq transazzjonijiet finanzjarji eh, ġifiri ħajkunu biss dawn transazzjonijiet fil-settur eh, finanzjarju. Fattur interessanti ħafna ieħor huwa li skont l-istima tagħna huwa li 85% tal-transazzjonijiet kollha huma isiru bejn naturalment il-partit interessati fis-settur finanzjarju, ġifiri dan huwa punt l-importanti ħafna illi nifmu, ħanka f'dak li għandu x'jaqsam il-kummerċ li jsir bi frekwenza ta' malajr ħafna bi frekwenza ta' sikwit dan il-high frequency training aħna nafu illi dan huwa l-iktar ħaġa illi jseħ ġifieri ċittadini mhumiex ħajkunu milquta daqshekk. U l-idea tagħna hija illi aħna nfasslu din it-taxxa b'tali mod illi sa fejn jista' jkun l-impatt ikun limitat għas-settur finanzjarju. Mela, Kif għattilkom anka fuq l-unanimità u l-mod ta' kif aħna nistgħu noħorġu minn din il-problema tal-unanimità u kif nistgħu nfasslu strateġija sabiex aħna kollha unanimità fil-Kunsilj jiena nixtieq inti komposta tweġġib importanti ħafna lill-membri tal-Parlament illi jekk ukoll niftakru fuq ir-rapport tal-Parlament Ewropew li kien adattat li kollu rwol attiv ħafna fl-Istati membri u nippruvaw nippromovu wkoll approċċ bħal dan jiena naħseb li r-rwol ta' ċittadini huwa importanti ħafna wkoll f'dan il-kontest u għadin raġuni naħseb li l-aħħar starriċ tal-Eurobarometru wara li 61% ta' ċittadini Ewropej jappoġġaw l-introduzzjoni tal- tal-x-xatt fuq transazzjonijiet finanzjari fuq livell tal-Unjoni Ewropea. U milli jidher hemm ambjent pjuttost pożittiv li qed jappoġġa din il-proposta jekk nitkellmu fuq il-Kunsill nafu illi aħna hawnhekk qegħdin niddiskutu fuq il-patt tal europlas kif ukoll il-patti oħrajn konklusivi fejn aħna konna qegħdin naraw jekk hemmx possibiltajiet oħrajn li nintroduċu taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarji kemm fuq il-livell Ewropew fiż-żona euro u anke fiż-żona euro kien hemm numru ta' stati membri li jaħsbu li taxxa bħal din tista' fil-fatt taħdem fuq il-livell Ewropew. Jiġifieri kif qedtilkom naturalment bħal f'kull każ dak għandu x'jaqsam proposta għandu x'taqsam ma' taxxa hemm bżonn ta' unanimità fil-Kunsill għal raġun jemżon bżonn li kol kem aħna naħdmu ħafna favur din il-proposta. Jħan għamil bda kollu nista fil kim għal-kollegi tijaj, jizda naħdem u Ma dawk li appoġġaw din il-proposta, naturalment, meta nejt dawk li appoġġaw din il-proposta, f'moħħi ġini mill il-Parlament Ewropew li għandu rwol importanti ħafna fil-ħdan dawn l-isforzi kollha. Grazzi. Grazzi ħafna, Komissarju. Skont l-agenda tagħna għatfadlenna kwistjoni fir rigward il-ġlid kontra il-ġlida kontra l-frodi. Sur Huntis kellu mistaqsija fir rigward dan ir-rwol tiegħek li tiġġiel kontra l-frodi għaliex ħan nivvotaw mbagħad fl-erba' u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi għal oħra. Mistoqsija tiegħi taqa fil-kompitu tal-Kummissarju għax huwa responsabbli wkoll għal ġlieda kontra l-frodi. U għalhekk nixtieq inkun dirett miegħu nistaqsih mistoqsijiet diretti. Kien hemm sensiela ta' skandli finanzjarji fejn kienu involuti ħafna kumpaniji kbar Ewropej, speċjalment dawk Ġermaniżi, Siemens, Forbeuters, Mann u kumpaniji oħrajn u dawn huma każijiet marbuta ma' ilmenti li qed jgħidu li sabiex ikun hemm kuntratti pubbliċi qed ikun hemm tixħim kontra l-uffiċjali pubbliċi fl-istati membri. Sfortunatament f'dan l-isfond kollu dan kollu tala fuċ l ma minħabba l-sentenza fil-qrati Ewropej. Skont l-Euro Barometru, l kummissjoni qed kull soġġettiva wisq u kultant qed tinjora dawn l-affarijiet. U għalhekk jena ressaqt din il-mistoqsija u kollegi oħrajn biex nippruvaw nifhmu eżattament x'qed tagħmlu għaliex huma l-flejjes ta' dawk li ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea li qed u għawek u n-tweġibiet tagħkom kienu vagi wisq. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi xe x'qed tippjanaw li tagħmlu fil rigward dawn il-każijiet ħarsu lejhom tarfu li l-Kummissjoni Ewropea inti stess bħala kummissarju l-predeċessur tiegħek għandhom responsabilta, għandkom responsabilta għal dan għed kunu parzjali għawek għax għed nitkelmu dwar kumpaniji ġermanizi. jew le. Grazzi. Monsieur le commissaire va vous répondre. Paraît que ce n'est pas tout à fait une question pour cette commission. Il-kummissarju jista' jwieġeb mhix eżattament mistoqsija ma nadilek il-kelma. Grazzi President Ivan frodi yes. Ġlidu kontra l-frodi għaparti mill portafol tijaj u għawnek nishtiq namel distenzjoni minn żewġ partijiet tijaw, hemm parti marbuta ma' ġlidu kontra l-frodi u parti mill kompetu tijaj huwa l-protezzjoni tal-interessi tal-Unjoni Ewropea. F'dawn iż-żewġ suġġetti jiena qed naħdem biħġari ħafna u Dan ix-xahar stess fil-fatt il-Kummissarju il-Kummissjoni għaddit strateġija kontra il-frodi fejn l-antana ġi imsaħħa. Ix-xogħol ta' ġlida kontra l-frodi qed ikompli anke xogħol ta' prevenzjoni qed ikompli fih dan il-Kummissjoni qed jiġi intensifikat ukoll dan ix-xogħol biex ikun hemm operazzjonijiet fuq il-post biex inkopru kull tip ta' frodi differenti. Matul dal-proċess kollu tistgħu taraw li hemm ħafna każijiet li inalqu, ħafna każijiet oħra feġġew fil-mezzi tax xandir u nafu li kien hemm entitajiet indipendenti li jagħmlu l-istarriġ tagħhom, jagħmlu l-inkjesti tagħhom u fir-rigward il-każijiet li inti semmejt dawn jaqgħu taħt il-kompetu ta' Olaf u l-Olaf stess għandhom responsabilta li jahdu azzjoni fuq suġġetti u kumpaniji bħal dawn li semmejt. Flimkien mal l-istrateġija tal-ġlida kontra l-frodi aħna provajna wkoll bħala kummissjoni il-pjantazzjoni tal-frontieri fl-Ilvant fe aħna nikkonċentraw l-azzjonijiet tagħna fuq il-kutrabbandu ta' sigaretti, tal-alkohol u koll fis-swieq Ewropej li ovvjament jiċħat li l-istati membri kollom tħul importanti u koll fil pala taxxi tagħhom. U dan huwa xogħol li qed nagħmlu u għalhekk nistiednek li tieħdu semm ukoll fid-diskussjonijiet tal-kumitat fir-rigward it-tassazzjonijiet imbagħad aħna qed naħdmu wkoll fuq l-istrateġija tal-VAT, strateġija ġdida tal-VAT fejn aħna nitrattaw il-kustjonijiet ta' frodi li huma priorità fl-aġenda tagħna f'din id-diskussjoni. U jiena nixtieq noħroġ l istrateġija innovattiva sal-aħħar ta' din is-sena. Għax-xogħol operazzjonali sena li għaddiet aħna stabilejna struttura Ewropea li għandha l-isem ta' Eurofisk li għanda għan għan li tiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet tat taxxa tal-istati membri kif ukoll eh, entitajiet oħrajn. U l-kwistjoni hija hawnhekk li norganizzaw kemm jista' jkun skambju ta' informazzjoni imħeffa li jkun xira u b'dan il-mod l-istati membri tagħna jkunu jistgħu jiġġieldu l-frodi kontra l-VAT u jagħmluh b'aktar effiċjenza. Għalhekk inħares il qudiem għax-xogħol ta' din l-entità iżda nħares il qudiem ukoll fuq il-prosposti tal-istrateġija kontra fil-ġlida kontra il-VAT u din ħandaħlu elementi ta' frodi ta' ġlida kontra frodi fija. Grazzi. Grazzi ta' din id-diskussjoni tal-FTT, kienet interessanti ħafna, kienet twila, tant li ma stajċ ittina l-punt vista tiegħek fuq kustjoni oħrajn, fuq it-taxxa, taxxa fuq l-enerġija, per eżempju, eccetera. Iżda tista' ittina tweġibiet fuq dawn il-kwistjonijiet bil-miktub taqbel Iva bekk t tweġiba tiegħek bil-miktub. Imbagħad il-kollegi tagħna jkun jistgħu għattaw il-vakanzi tagħhom tas-sajf jaqraw dawn id-dokumenti interessanti u jiġu hawnhekk fi Brussell lura wara btajjel tas-sajf imħejjin tajjeb u marfa tajjeb min-naħa tiegħek. Grazzi tal-preparazzjoni tijak, grazzi tal-diskussjoni u issa nistennaw il-proposta leġislativa minnaħa tal-Kummissjoni fil-ħarifa. Grazzi u lek il-vaganzi tajbin tas sajf grazzi tal-ġejt għawnek fil-komitat. Grazzi komissarju. If I may just to, to, to, to thank... Jek joġbok, permetti li nirringrazzja biss il-membri tal-Parlament Ewropew u ovvjament Iva ħan niprovdu tweġibit bil-miktub fuq il-dokumenti ewlenin li hemm Naħseb li fil rigward ccctb u tassazzjoni fuq l-enerġija fejn inti stess inti rapporter, Sinjura Luning, u anki fuq il-kwistjoni l-oħra, Sinjura Stajsler, hija il-rapporter u nħares il-qoddim fuq il-kooperazzjoni tajba dawn id-dokumenti. U għawn ovvjament inqis li l-Parlament huwa alleat awlini tal-Kummissjoni biex nagħmlu progress fuq dawn id-dokumenti. Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni tajba tagħkom. Grazzi ħafna, Kummissarju, tajt il-President, grazzi tal liġejt ġejt fostna. Kollegi, il vici President ma jirriċ kum President tal-Komitat, staqsini l-inkompli fi xol tijaj għalix għandi tħabbira fil rigward il-korriġendum għal rapporta sur Oli Schmidt Rajna dak li seħ fil-votazzjoni nar il-Lulju, nar il-5 ta' Lulju fuq il Fuq l-iskemi ta' kumpens kien hemm korrigentum li tħejja mid-direttorat għall-atti leġislattivi skont ir-regola 261 tar-regola ta' proċedura. U din il korrigentum tqassam fil-verżjonijiet lingwistiċi kollha lill membri kollha ta' ekon nhar il-ġimgħa 8 ta' Lulju u jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet, il-korrigendum ħa jiġi mibgħut fil-Parlament. Dan ħajġi mħabbar ukoll fil-ewwel plenarja ta' Settembru u ħajkun meqjus bħala approvat jekk ma jkunx hemm talba minn grupp politiku jew minn tal-inqas 40 membru tal-Parlament Ewropew li jgħidu li l-korrigendum irid jgħaddi għal votazzjoni. Tajjeb wisq, dak kollox il ħajkun hemm debriefing għada wkoll ħajkunu mm, fir-rigward id-dokument ta' short selling. Dawk huma l-komunikazzjonijiet li xtaqt irresqilkom għandi punt ieħor fil-fatt li nixtieq li nadottaw li huwa l-abbozz ta' kalendarju tal-2012 għall-laqat tal-Kumitat Ekon. Għandkom xi kummenti fuq l-timetable? Sur Lambert, Iva, President, għandi kumment fi rigward il-kwalità ta' xogħol u l-kwalità ta' ħajja li għanna jider li l-bidu ta' jannar jider li memx eh, l-ebda votazzjoni pjanata u għalek nishtiq nistaqsi il-segretarjat fuq dan il-punt ma nix ikonna votazzjonijiet jek jġobkom fil-bidu tas-sena f'jannar fil-fatt biex bekk niżguraw li l-personal tagħna jkun jista' jgawdi l-vaganzi tiegħu tajjeb nkun nistgħu nibdew ix-xogħol mod tajjeb. Tajjeb mhux se jkun hemm votazzjoni nhar id 9 ta' jannar. Tajjeb wisq, eċċellenti. jissa ngħaddu għal votazzjoni. L-ewwel votazzjoni skont l-aġenda hija skont ir-rekwiżiti tekniċi għat trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti bl-euro li emenda r-regolament numru 900 24-2009 tal-Komunità Ewropea. Il-rapporter huwa l-Onorevoli Essaija, edawnek, tajjeb wisq, Signora Esajja edha hawnhekk għanna l-lista tal-votazzjoni u d-dimkom ħafna emendi ta' kompromess. l ewwel dik tar rapporter. huwa favur, kontra. Astenzjonijiet taddi. Kompromiss A. PPE, SND u ħodor. Favur, kontra. Astenzjonijiet taddi. Issa naddi għall-emenda 16 artiklu 1 paragrafu 1 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 124 favur. Kontra. astensjonijiet taddi. Emenda 17 mir rapporter minwa favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Kompromess B. Minwa favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 19 mir rapporter minwa favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 20 favur kontra astensjonijiet taddi emenda 21 favur kontra astensjonijiet taddi emenda 22 minwa favur kontra astensjonijiet taddi kompromess ċe minwa favur kontra astensjonijiet taddi issa kompromess D favur kontra astensjonijiet jaddi emenda 25 minwa favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess F, E, anzi, minu favur, kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess F, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess G, favur, kontra, astensjonijiet jaddi. Emenda 29, favur, kontra, astenzjonijiet jaddi, emenda 30 favur kontra astenzjonijiet taddi, 31 favur kontra astenzjonijiet taddi, 32 favur kontra astenzjonijiet taddi, 34 favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 137 ġiet irtirata sa 33 favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 136 favur kontra stensjonijiet taddi. Kompromess H favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 35 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess I favur kontra stensjonijiet jaddi. Kompromess J favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 142 favur kontra stensjonijiet jaddi. Emenda 40 favur kontra astensjonijiet taddi 41 favur kontra astensjonijiet taddi 42 favur kontra astensjonijiet taddi 43 favur kontra astensjonijiet taddi 44 favur kontra astensjonijiet taddi 45 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess k favur kontra astenzjonijiet jaddi L favur kontra astensjonijiet taddi Emenda 46 favur kontra astensjonijiet taddi. M. Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dawk la favur kontra astensjonijiet taddi. Tieni parti favur kontra astensjonijiet Namlu verifika? Tajte President? Tajja pwis. Jek joġbok, Sur Lambert.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 Forsi ġed nivvotaw sur koordinatur, mandiċ lista ta' votazzjoni. Niftħu l-votazzjoni, nalqu l-votazzjoni, għajt il-President. Din hija t-tieni parti, u xek. Votazzjoni maluqa mela. 28 favur, 7 kontra, taddi. Xfadlenna mela? Emenda 13. Tista' titkellem bil-lingwa tal-Lussemburgu, il-President irrispondi mhix lingwa uffiċjali, iżda ma l-għura ma nistax U Użajt taftit għansi. Ngħaddu għal emenda 13. Kompromi N, pur. Kompromess N, favur, kontra. Taddi. O, favur, kontra, stenzjoniet, taddi. 162 favur kontra Astenzjoniet, Ja taddi 163 favur kontra Naħseb irridu nagħmlu verifika hawnhekk tajt il-President għal 163 verifika elettronika. Vous avez tous voté? voti vote est Votazzjoni maluqa. 21 favur, 16 kontra. Taddi. Tepwis. Emenda 50 favur kontra stenzjonijiet, taddi. 16 favur kontra Skużawni, għamen zbalta ti president 16 taqa. Skużawni, jieta l imko ma importax, tajt president. Le 164 pur. 164 favur kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 168. Tridu verifika ta' qabel ta' jepwis namlu verifika elettronika l-164 Markus Verber. Zavi twis voti? Kulħat vota? Votazzjoni maluqa. 14 favur, 22 kontra, ma taddix kif għettilkom. 168 minn favur kontra stenzjonijiet taddi, 169 favur Kontra. Namlu verifika elettronika għal din ukoll għal 169. Vous avez tous voté? Le vote est clos. Kulħadd ivvota l-vot magħluq. 30 favur, 7 kontra. Kompromess P. Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet tgħaddi. Tieni parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 171 favur kontra. Kolli nagħmel verifika elettronika, niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa. 6 favur, 29 kontra ma taddix. 175 favur kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. 202 favur kontra astensjonijiet taddi 177 irtirata kompromess E favur kontra Anzi, namlu verifika elettronika tajt president Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa 17 favur, 20 kontra. 183 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 185 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 52 favur Ah, ah oui, boulala, excusez-moi. Skużawni, tajt il-President. Peress li l-kompromess ma ġiex aċċettat, irridu nivutaw l-emendi l-oħra. 178 Missur Gozes, favur, kontra, astensjonijiet. mnu favur, jolli deħi kjoġbu. Sur Gozes, mentix favur l-emenda tijak stess? Sur Gozes, Sur Bulman. Signor President, nasa paħjar terġa tibda taddi l-lista tal-votazzjoni u tispjega eżattament l kollegi fuq xiex ħan votaw nkella ħankunu bis konfużi. Il-kompromis Q. Votajna fuq il-kompromess E. Iżda l-kompromess E ma għaddix. Titnerġaw nivotaw? Minn ġdid? Naħseb li għagġil wisq dajt il-President. Mela, ejn votaw fuq il-kompromess E għal darboħra. Aber danach steigen Sie jetzt. il kompromiss ma ntlaqax ġifiri aħjar nissa naddu għalli mis, le? Le, le, memx għalfej. il kompromiss ma kienx aċċettat. Kien ċari li ma kienx aċċettat il kompromiss ma nx għalfej nerġu nivotaw. Ma ikuti, għadde kollegi n'ave pa kompri. Nismani, kien hemm min femni ħażin, tajt il-President. Kien hemm kollegi li ma femux. Kompromis c'était pas clair. Nishtiq nerġa' nivvotaw fuq il-kompromess E għax riżultati ma kinux ċari. E was an electronic vote. I don't think there was a mistake. Kenna vota elettroniku ma naħsibx li kien hemm żbalji, konna ċari il-kompromess m'għaddix nivvotaw issa fuq l-emendi, mhux daqshekk diffiċli. Tgħid is-Sinjura Gulard. President. Ja ħasra Torti għaj, għax ġilt wisq, tajt il-President. Għagġilt wisq u kienem xie kollegi li ma femux li votaw fuq il-kompromess E. Sur Lambert. Diffiċ li ħafna nissegwik għax taġġil wisq, Signora President. U mux nifem għala rridu nerġun nirrepetu kollox, xis naħlu l-ħin. Jekk ma tridux tivvotaw fuq il-kompromess E, tajt il-President tajab wisq. Ma taddix. Hija ħasra iżda għaliex ir-rapporter ħadem beħġaru biex ngħaddi dan il-kompromess. Ma nafx għala rridu nagħmlu verifika. Ħlejna 10 minuti fuq dan il-punt. Naħseb hemm xi ħaġa stramba għaddejja x'kieku ma tkunx problema nerġgħu nirrepetu li nivotaw fuq il-kompromess E, tgħid il-President. Votazzjoni miftuħa nerġgħu nivotaw fuq il-kompromess E. Verifika elettronika niftaħ il-votazzjoni għal kompromess E. Nerġgħu niverifikaw il-kompromess E. Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. 16 favur, 21 kontra. Maddiċ. Skużawni, iżda mhux it torti għaj jekk hawn xi kollegi li ma kinux fehmu sew fuq xiex konna nivvotaw. Insomma, e ma noqogħdux naħlu aktar ħin. Ġalla darba l-kompromess ma ġiex aċċettat irridu nivvotaw fuq 178 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 184 favur kontra astensjonijiet Maddiċ. 179 favur kontra Astenzjonijiet. Mux ċert. Int favur ux. Favur kontra mela maddiċ. So, 108 favur kontra Astenzjonijiet. maddiċ. 181 favur kontra astensjonijiet Maddiċ. Sur Bullman. Signor President, jena nishti illi nissuġġerixti l-partit tijaj mħabba l-kondizjoniet il-ġodda illi jissa għet waslu sabiex nbidlu pozizjoni tana sabiex nivvo sabiex aħna nivvota fuq dan il-favur din l-emenda, grazzi. Pur. 182 favur, kontra. 182. Favur? Kontra? Namlu verifika elettronika fuq dan niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. 18 favur, 18 kontra, mela ma taddix. Emenda 51. Favur, kontra. Astenzjonijiet mhux ċar, mela nerġgħu ikonna verifika elettronika. Niftaħ votazzjoni. Kulħadd ivvota mela votazzjoni maluqa. 17 favur, 28 kontra ma taddix, 183 favur, kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 185 favur, kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 52 favur, kontra astenzjonijiet mhux ċar il-vot mela jkollna verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa l-52, votazzjoni magħluqa. 15 favur, 18 kontra, ma taddix. Kompromess erra, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Mija 86 favur kontra astensjonijiet maddiċ 187 favur kontra astensjonijiet maddiċ 189 favur kontra astensjonijiet maddiċ 195 favur kontra astensjonijiet maddiċ 200 favur kontra astensjonijiet maddiċ 201 favur kontra astensjonijiet maddiċ 203 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 204 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 53 favur kontra Naħseb maddiċ iżdejja namlu verifika xorta waħda. Namlu verifika elettronika tajab wisq. 53 verifika elettronika votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Setax favur, setax kontra, maddiċ. Emenda 20, favur, kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika anke fuq l-20. Verifika elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota? Vot magħluq? 20 favur, 15 kontra, mela taddi. Mela. Issa naddu għal 210 favur kontra. Namlu verifika elettronika fuq il-210, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 18 favur, 19 kontra, ma taddix. 211 favur, kontra. Namlu verifika elettronika fuq 211. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. 18 favur, 18 kontra. Ma taddix. Emenda 21. Favur. Kontra. Astenzjonijiet mhux ċar lanqas dan il-vot da 21 tal-imkon għamlu verifika elettronika. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa, 25 favur, 13 kontra, mela taddi, emenda 22. Interruzzjoni. Tout le Kulħadd tivvota? Anzi, ma votajtux. Min huwa favur? Punt 20.2 fil-fatt, favur, kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 22 issa. Favur, kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Kompromess esse, favur, kontra. Astenzjonijiet taddi. 214 favur, kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 216, anzi ġi tirtirata 56 issa, favur, kontra. Sitta uħamsin, favur, ollu jdejkom, kontra, astensjonijiet taddi, 217, irtirata, 57 issa, favur, kontra, astensjonijiet taddi, 58, favur, kontra, Astenzjonijiet taddi 59 favur kontra Astenzjonijiet taddi 219 favur kontra Astenzjonijiet taddi 218 favur kontra namlu verifika elettronika fuq il-218 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa 21 favur 17 kontra taddi 60 favur kontra, astensjonijiet taddi. 23 taqa, 61 favur, kontra, astensjonijiet taddi, 62 favur, kontra, astensjonijiet taddi, 63 favur, kontra, astensjonijiet taddi, kompromess te, favur, kontra, astensjonijiet taddi, 65 favur, kontra, astensjonijiet taddi, emenda 24 favur, Anzi, 24 taqa, tajt il-President. 66 favur kontra astensjonijiet. taddi Uxek. Iva taddi 67 favur kontra astensjonijiet taddi 68 favur kontra astensjonijiet taddi 221 favur Anzi, dik taqa, tajt il-President, skużawni, 25 taqaw kol. Għandkom raġun. Mux ċar fuq l-istatijaj, iżda, issa naddu l-kompromess U. Favur, kontra, stenzjonijiet, taddi. Kompromess V. Favur, kontra, stenzjonijiet, taddi. 27, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. 27 namlu verifika elettronika, kullħat vota, votazzjoni maluqa, 19 favur, 18 kontra, tati. 220 favur kontra stenzjonijiet taddi. Kompromess we favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess x. Skużawni anzi.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 Nitlob it-tim ikun veloċi daqsi, favur, kontra, astenzjonijiet taddi mela 72. Issa kompromess W diġa votajna fuqu 74 issa favur. Anzi, kompromess x, tajt il-President insejt, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 74 favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 229 favur. Anzi, emenda bil-fom mir-rapporter iżdija edha bil-miktub tafu dwara mela huwa favur kontra stensjonijiet taddi 75 le għamilna zbal ta' president dik ta' 76 u 29 huma l-istess favur kontra stensjonijiet jaddu 77 u 30 l-istess favur kontra astenzjonijiet taddi jaddu 78 31 favur kontra astenzjonijiet jaddu 79 32 favur kontra astenzjonijiet jaddu 80 favur kontra astenzjonijiet taddi 81 favur kontra astenzjonijiet taddi 82 u 33 flimkien favur kontra astenzjonijiet jaddu kompromess why? favur kontra stensjonijiet jaddi 84 favur kontra stens anzi skużawni tajta president 84 kelli raġun sowa wara l-kompromess waj naddu għall-emenda 84 sowa Nivvotaw kollha flimkien tajjeb wis mela 84 sa fej sur Klintz. Nivvotaw minn 84 sa fejn. Sa 93 kollha flimkien. Tajja wis minn wa favur. Kontra stensjonijiet jaddu. Kompromess ġdid Y A. Favur kontra stensjonijiet jaddu. Emenda 237 favur kontra astensjonijiet ma jaddix. 238 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 94 favur kontra astensjonijiet jaddi. 95 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess Z favur kontra astensjonijiet taddi design favur kontra stenzjonijiet ma jaddix. Emenda tlieta, favur kontra stenzjonijiet taddi. Kompromess ZA favur kontra stenzjonijiet taddi. Emenda 102 favur kontra stenzjonijiet taddi. Emenda 6 favur kontra stenzjonijiet taddi. Kompromess ZB favur kontra stenzjonijiet taddi. Emenda 104 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 7 favur kontra astensjonijiet taddi. 105 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 8 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess ZC, favur. Anzi, f'żewġ partijiet, part, l-ewwel parti Minajr il-kelma mandatorja. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Tini parti. Bil-kelma mandatorja. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Kompromess ze d. Għaddit. Emenda 108 favur kontra astenzjonijiet Eja namlu verifik. Votet ver. Mela nifsu l-votazzjoni. Undat aħt. Emenda 108. Tul monda voti l-votek. Kulħat vota mela nisuna l-votazzjoni. 21 favur, 17 kontra mela għaddit. Emenda 2. Dawk favur kontra. Naseb se jkollna namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Fuq emenda 2. Voti. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. 25 favur, 12 kontra. Għaddit. 109 dawk favur. L-istess? 109, 110 dawn huma identiċi u tlieta u koll. 109, 110 u tlieta dawn huma identiċi favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Tajab namlu verifika, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. 21 pour 6. 21 favur, 16 kontra għaddit. Eh, le 112, no non, no, no, il y a encore l'11 du rapporteur, excusez. 11 mir rapporter dok favur kontra astanzjonijiet għaddit. 112 favur kontra astanzjonijiet enam li verifika. Votazzjoni miftuħa. Le vote klu. Votazzjoni maluqa. 112, 20 favur, 17 kontra. Għaddit. Emenda erba dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess ZE favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 115. Int kontridu verifika fuq eh, ZE Iva, mela niftu l-vot, nalqu l-vot. Spur. 16 favur, 20 kontra. Okay c'est rejeté. Alors nous... Mela maddiċ. Emenda 113 għak favur. Issa rridu nivotaw fuq eh, l-emenda peress li l-kompromess ġi rifjutat. 113 dak favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 114 dak favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 12 favur kontra navlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Tul monda voti li voti klu. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 14 eh, favur 24 kontra ma' deċ, wieħed u 15 dawk favur kontra astenzjonijiet ma' Emenda 5 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess z dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda seba favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 117 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Kompromess zġ. favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 120 ġiet l-ek emenda 15 favur kontra Le, skużawni, insejt jiena kompromess. Kompromess zħ. Dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Menta 15, dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 10 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 10 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa se nivutaw eh, il-vot aħħari l qabel kollox se nivvutaw fuq it-test hekk kif inhu emendat b'mod elettroniku. Tul monda voti. Kulħadd tivvota not u l-votazzjoni. 25 pour, 3 contre, 10 abstentions. Euh, maintenant, euh, sur euh, la résolution législative, le vote est ouvert. Le... Votazzjoni miftuħa fuq il-leġislazzjoni, votazzjoni maluqa. Wieħed u 21 favur tnejn kontra żewġ astenzjonijiet. Uh, um. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Essea. Inti tixtieq tieħu l-mikrofonu Iva Sinjura Chair. Peress li dan ir-rapport ġi aċċettat mill-Kumitat qed nitlob jiena jekk nistax nibda trialogu minn issa ħalli bekk dan jista' jgħaddi waqt l-ewwel qari jekk huwa possibbli għalhekk qed nitlob jiena il-permess tal-Kumitat. Euh, vous avez entendu la parole du rapporteur, euh, la, la proposition du rapporteur. Alex Maitu, euh... Um, xi proponit ir-rapporter taqblu li tibda it-trialogu nistgħu nivutaw ma taqbilx sur Gozes mela ejja nivutaw fuq din il-proposta. Nivutaw fuq il-proposta li it-trialogu jinbeda minissa. Tout le monde n'a pas voté. Le vote est clos. Vous avez tous voté maintenant. Kulħadd ivvota iva mela nistgħu nagħlqu l-votazzjoni 27 favur 10 kontra. Għalhekk iva Sinjora Essea, għandek l-autorizzazzjoni li tibda it-trialogu u nixtiequ nawguralek kull suċċess. Allora,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 Għalek nistaw naddu għal punt numru 6. Proċedimenti ta' insolvenza fil kuntesta dritt tal-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea. Voilà. Donc, euh, nous avons un compromis A qui est pour. Kompromess A, dawk favur bi emenda teknika li rajtu supposta favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess B. Dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess C. Dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess D. Dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Vot individuali favur, paragrafu 3 eh, għaddiet, eh, paragrafu 4 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, paragrafu 5, emenda 4 Daw favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 5 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess E dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess F dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 7 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Nivutaw issa fuq eh, mod elettroniku fuq it-test. E kif inu emendat. Tout le monde a voté, le voté. Kulħadd ivvota mela nistgħu nagħlqu l-votazzjoni. 38 favur, 0 kontra, m'hemmx astensjoni għalhekk nixtieq nifraħ jiena lil ċer li biex dawnek mana illum imma ovvjament se naddu din l-aħbar tajba. Issa nistgħu naddu għal punt numru 7. Emenda ta' direttiva 89-666 u oħrajn fir rigward tal-interkonnessjoni tal-reġistri ċentrali kummerċjali u tal-kumpaniji. Ir-rapporter is-Sur Martin. Par eh, eh, l-artiklem, l-amendement. Mela, artiklu 1, emenda 45. Din ġiet irtirata, irtirata, Emenda 46 dak favur kontra Għaddiet. Kompromess għada dawk favur kontra stenzjonijiet Għaddiet. Mela aħna se nivvutaw eh, fuqhom f'daqqa. Se nivvutaw aħna fuq 15, 16, 17, 18 dawk favur kontra favur, favur, mela, kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 48 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 49 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ah, il y a encore un, un, un nouveau vote en bloc, euh, c'est sur les actes délégués, le 19, le... L-atti 19, 20, 21 u 22 flimkien, dawk favur, kontra assenzjonijiet għaddiet. 23 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 50 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. L-istess 24, 27, 28, 29 flimkien favur kontra assenzjonijiet għaddiet. xorta waħda rridu nivvotaw fuq 25 mir rapporter le, le, ekkat jajdu li. C'est une différence. Pareil, faut voter. Alors, le, le, parce que... Mela, aħna nivvotaw fuq din l-emenda, differenti. Emenda 25, dak favur, kontra astenzjonijiet Mela qed nivvutaw aħna fuq 25. ċidu taqblu intkom bejnietkom. 25 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 26 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 30 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiċ. Kompromess AB. Dawk favur kontra astenzjonijiet Nasib li Iva adottata ma jen verifikaw. Kompromess AP. Tumonda voti. Kulħat vota mela narqu l-votazzjoni 24 favur 14 kontra. 32 dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet, 33 dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet, 34 dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet, 2 dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet, kompromess AC dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet, 37 dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ erba dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 38 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 39 dawk favur kontra astenzjonijiet jenom l verifika, oh, votazzjoni miftuħa. Voti klu. Votazzjoni maluqa. 8 favur, 29 kontra. Maddeċe. Emenda 5 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess A, dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 43, dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 8, dawk favur, namlu verifika fuq 43. u l-votazzjoni. 15 favur 20 kontra maddeċim. 8 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit, 9 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 10 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess B. 10 tridu verifika fuq 10 mela niftħu l-votazzjoni fuq 10 votazzjoni malluqa. 25 favur 13 kontra għaddiet kompromess B dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tnax favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa nivvotaw fuq test jekk nifunu għan emendat dawk eh, favur e, mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. 35 pur 0. 35 favur, 0 kontra, 0 astenzjonijiet. Għalek nishtiq nifraħ l-rapporter. Voilà, c'est la fin des votes. La... Għalek wasalna fi tmim u eh, l-eluq tal-votazzjoni u nistaw nagħlqu din il-laqa u nerġu nil-taw għada